Dawn jiġu ippreżentati zittar. L'ordine del giorno reca la relazione di Sergio Chetano Cofferati. Sul... Mela l-agenda għanna uh, l-involviment fit-tul tal-azzjonisti u d dekjerazzjoni dwar il-gvernanza tal-negozji. Nadi il-kelma lill-onorevoli Cofferati.